Très bien. De manière à ce que tout le monde reprenne place, je vais en profiter pour faire euh, une annonce. Pour ce Waqt li kulħadd qed jieħu postu jiena għandi eh, tħabbira biex nagħmel hemm numru ta' kumitati involuti fil-negozjati interistituzzjonali, eh, paragrafu wieħed tal- tal-artiklu eh, rekwiziti jena tlabt il-Parlament jiddeċidi dwar 69 ċe fuq il-Kumitat tal-Kult biex jidħol fil-diskussjonijiet interessani fuq il-servizzi fuq il-audiovisivi eh, u l-bidla fil-suq il-votazzjoni hija din il-votazzjoni se ssir għada fil-gwad tal-deċiżjoni tal-intre u imkaw biex jitlu fil-negozjati interistituzzjonali jiena ma tlabt eh, saqsawni għal-ebda possibilità li jivvotaw fil-Parlament u bekk se jibdew il-negozjati t-tieni. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa d-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni mill-Kunsill dwar tħejjiet għal-summit tal-G7 ġe seba. Is-sur Katajna fisem il-Kummissjoni. Membri onorevoli,